irċevejt tal talbiet għal ħatriet fil-kumitati u delegazzjonijiet dawn il-ħatriet se jkunu fil-minuti ta' din is-seduta jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet sakemm jiġu adottati il-minuti dawn in-nomini jitqisu approvati. Il-Kumitat Libe deċidiet illi